Il-akta! Grazie ħafna, Sinjuri. Għalek il-minuti tas seduta tal-biraħ um, issa huma disponibbli jekk ħadd mandu xi kumment li jixtieq jagħmel dan sena nadottwhom u nissu nimxu għall-votazzjonijiet. U se nivvotaw l-ewwel qabel